regola 69 ċe paragrafu 1 tal-regoli tal-proċedura. Daw il-rapport li fihom il-mandati ta' daw il-negozjati se jkunu fl-idejn fil-webpage plenarja u t-titli tagħhom ħajġu pubblikati fil-minuti tal-seduta. U skont il-regola 69 paragrafu 2 membri ta' gruppi politiċi li jkunu kellhom almenu il-threshold medju jistgħu jitolbu saħada klieta 14 ta' marzu fuq id-deċiżjoni biex jitwolf negozjati biex jiġi għal vot jekk ma jkunx hemm talba l vot fil-Parlament fuq id-deċiżjan li deċiżjoni biex jidħlu f'negozjati, il-kumitati jistgħu jibdew negozjati. Għandi wkoll informazzjoni li għada ħan nifhem ħan iffirma